Eh, fuq il-kondizzjonijiet ta' insularità. Nibdew bil-awtur tal-mistoqsija l-Onorevoli Iskra Mihajlova. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател. Граци тасел, сур президент, комисарио, колеги, сеньори. il-gżejjer fil-Unjoni Ewropea għandhom fatturi karatteristiċi partikolari huma differenti ħafna mill-art prinċipali. Artiklu 174 ta' TFU jispeċifika li il-gżejjer għandhom numru ta' zvantaġġi. Istit rapport dwar il-koezjoni ekonomika u soċjali star illi il-kriżi ekonomika affettwat bosta zoni fl-Unjoni Ewropea. Affettwat ukoll mod partikolari il-Gżejjer. Il-Gżejjer fl-Unjoni Ewropea huma fl-iktar reġjuni periferiċi tal-Unjoni Ewropea huma pjuttost eh, dajfa minħabba l sfidi li għanna qoddimna fl-Unjoni Ewropea fostom il-problemi ta' demografija il-kustjonijiet ta' enerġija u l-bqija. U l-iktar reġjuni fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea huma dawk l-iktar li qed jiġu affettwati bil-flussi migratorji bħalissa. Dawn il-iżvantaġġi tagħhom huma ta' ostaklu għall-iżvilupp ta' dawn il-gżejjer u għalhekk aħna rridu nużaw naħtfu l-opportunitajiet li għandna fostom l-Aġenda Digitali. Minħabba il-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn il-gżejjer, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjonijiet sabiex ittejjeb il-kożjoni ta' dawn il-gżejjer. Fitħejjija tal-programm ta' ħidma ta' bejn l-2014 u l-2020, il-gżejjer marċivew l-ebda finanzjament eh, allokata jom. Irċevew biss il-possibilità ta' modulazzjoni ta' rati ta' kofinanzjament. F'dan il-kontest, fisem il-Komitat Reġi nixtieq instaqsi, tista' il-Kommissjoni tipprovdi definizzjoni ċara ta' tip ta' zvantaġġi differenti e kif deskritti f'artiklu 174 ta' Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u x'inhuma Għamnek għet nitkellem dwar il-gżejjer ek kif definiti e, f'NUTS 2 u 3. X'inhuma il-miżuri li settieħu il-Kummissjoni biex tindirizza dawn il zvantagġi u x'azzjoni se tieħu l-Kummissjoni fil-futur biex timxi ma' artiklu tindirizza l-konformità tal-artiklu 174 għaliex kif tafu il-gżejjer u l-iżvantaġġi naturali tagħhom għandhom jiġu rikonoxxuti. Għandhom jiġu rikonoxxuti bħala ostakli Eh, fir-rigward tal-anijiet ta' koezzjoni, Il-Kummissjoni tħoss illi hemm indikaturi oħrajn apparti il-prodott gross domestiku għandhom jiġu ikkonsidrati indikaturi oħra li jmorru li lin mill-kejl tal-produzzjoni ekonomika għax nemmen illi hemm eh, karatteristiċi oħra, eh, speċifiċitajiet oħra li jridu jiġu ikkonsidrati għaliex dawn il-gżejjer huma eh, vulnerabbli minħabba l-iżvantaġġi naturali permanenti li huma fihom. Grazzi. Parola ora alla Kommissarju. Grazzi tassew naddu issa għall-Onorevoli Corina Kretu. Grazie ħafna. European, donna președintă Mikhailova, dragi kollegi. Kollegi, nodwa eh, tajba. Nixtieq l-ewwel qabel kollox Nirringrazzja lill-Kumitat Reġi ta' dan il-Parlament għal din il-mistoqsija orali li tirrigwarda ir-reġjuni insulari. Nixtieq ngħid li dan huwa suġġett tal-qalbi Is-sena l-oħra kellna żewġ laqat, kellna laqa fi Guadalupe u oħra f'Reunion. U fil-ġimgħa ta' Strasburgu aħna kellna laqa ma' Carmenu Vella u ma' deputati kollha tal-Parlament Ewropew li ġejjin minn reġjuni periferiċi biex naraw kif nistgħu fil- kif nistaw nejnu dawn ir-reġuni. Kif intqal diġa? Peress li dawn huma reġuni periferiċi għandhom ċertu karatteristiċi partikolari. Kif nafu il-fondi Ewropej ilhom għaddejjin u ilhom jgħinu l dawn it-tip ta' reġjuni b'karatteristiċi ġeografiċi partikolari. Dan jinkludi wkoll ir-reġjuni insolari li għandhom bosta sfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali u għalhekk jeħtieġu għajnuna skont il-kas li kun jinsabu fih għanna regolament ġdid fir rigward ta' program ta' programmazzjoni bejn l-2015 u l-2020 li jitlob lill-istati membri biex jiġu stabiliti, eh, jiġu stabiliti ftejim ta' sħubija biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet partikolari ta' dawn ir-reġjuni li ikunu f'dawn l-iżvantaġġi, ikunu dawn l-iżvantaġġi permanenti. Għalhekk numru ta' gżejjer diġà jibbenefikaw minn dawn il-fondi u anke mill-fond ta' żvilupp reġjonali gżejjer oħra jibbenefikaw minn oqsma oħra minħabba karatteristiċi tagħhom jekk Ir-reġjuni ekstra periferiċi li huma wkoll gżejjer igawdu minn ċertu finanzjament biex ipattu għal zvantaġġi permanenti illi, illi jinsabu fihom. Kif semmejt inti u koll, naħseb li aħna u koll nistaw nieħdu iktar azzjoni. Il-Kommissjoni edha tagħmel monitoraġġ ta', ta NUTS 2 u 3 u anke l-indiċi ta' żvilupp. Dawn però din id-data mhix partikolari biżejjed fuq ir-reġjuni insolari, iżda se nkomplu investu biex niġbru iktar data dan jippermettilna sabiex imbagħad nippreżentaw analiżi iktar dettaljata ta' din is-sitwazzjoni f'dawn ir-reġjuni. Nirringrazzjakom u lesta li nisma' anke il-kummenti tagħkom. Passiamo ora agli interventi a nome dei... Naddu issa għall-interventi fissem il-gruppi politiċi fissem il-PPE nibdew bl-onorevoli Ciku. Grazzi tassew, Sur President. Illum għalija huwa jum importanti ħafna għaliex l-inizjattiva tiegħi, grazzi għal proċedura tal-Parlament u l-Kummissjoni, qed tasal f'din il-Kamra. Din huwa suġġett importanti ħafna. Jiena nixtieq nindirizza lil kummissarju biex la eżempju ċar biex tifhem aħjar kif il-komment il li qalet mu mix u malbot wisq mir realtà il-gżejjer m'għandhomx aċċess għas-suq. Il-gżejjer għandhom dawn l-iżvantaġġi li l-Unjoni tiddeċiedi jekk l-għajnuna li tingħata ikunux jekk ikunux leġittimi. Il-kumpaniji low cost qed jaħarbu minn dawn il-gżejjer mhux qed jinvestu f'dawn il-gżejjer kumpaniji multinazzjonali wkoll dan ifisser li ma jkunx hemm kontinuità territorjali u ma jkunx hemm kompetittività anke fil-prezzi tal-enerġija il-gżejjer bil-SMEs tagħhom ma jistawx ikunu jikkompetu fuq livell internazzjonali għaliex dawn huma abbandonati. Jien naħseb li importanti ħafna li nifmu li meta qed nitkellmu fuq it-trasport tal-prodotti u l-persuni aħna għandna l-monopolju tal-kumpaniji u fuq il-kwistjoni fis-sistema tat-turisti. Dan ma tistax tinżamm għaliex għaliex kollox jiddependi mill-istaġuni gżejjer m'għandhomx finanzjamenti allokati. Għalek dak li semmejt inti, kummissjoni, punti li semmejt inti huma dajfa, huma affarijiet li rridu jissaħħu. Aħna għandna għanijiet strateġiċi importanti għal territorji li huma abbandonati għalek jiena nitolbok biex jekk joġbok terġa' tirrevedi din il-pożizzjoni fir-rigward ta' dan il-pjan strateġiku għal dawn ir-reġjuni. Grazzi. Grazzi, issa fissem is-Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Ġufrida. Grazzi tassew, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi tax-xogħol li sar f'din ir-riżoluzzjoni li aħna preżentajna. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni tal-preżenza tagħha tal- tal-prezentazzjoni li għamlet fuq l-istat tal-gżejjer jiena ġejja minn sqallija u aħna nafu kif nejxu fuq l-gżejjer, il-gżejjer huma fost l-iktar territorji li għandhom l-iktar djufijiet minħabba l-karatteristiċi naturali. Dawn huma eh, dinja l-vantaġġ u l-iżvantaġġ tagħhom. Aħna nitolbu lill-Kummissjoni f'saħħa sabiex tiddefinixxi ma dawn id-djufijiet, dawn iż-żvantaġġi u dawn in-noqqasijiet li din jostakolaw l-iżvilupp ekonomiku tal-Gżejjer tagħna. Għaliex din hija il-verità li n qasta ta' mobilità, l-enerġija tiswa iktar, il-prodotti diffiċli jiġu esportati u anke il turisti sibu diffiċli biex jaslu. Dawn il-żvantaġġi jistgħu jiġu użati bħala rizorsi. Irridu għalek jiġu konsidraw l-karatteristiċi speċifiċi tal-gżejjer u għalek nitolbu l-Kommissjoni toħloq grupp ta' esperti li jistaw jevalwaw il-politika li tiġedda ta' tal dawn il-gżejjer. Dawn il gżegjer għandhom ħafna xjoffru, għandhom il-bahar, rizorsi ta' enerġija li tiġeddet prodotti agrikoli, l-agrikultura, għalhekk nitolbu illi il-Kummissjoni tappoġġa u tejn lil dawn il-gżejjer. Grazzi issa fissem li sijar l-Onorevoli Tomasic. Grazzi tassew li tkun ġej minn gżira mhux dejjem xi ħaġa faċli jiena din nafa għax jiena ġejja minn gżira. Nuqqas ta' trasport u disponibilità ta' ċertu prodotti mod partikolari fil-kura ta' saħħa u l-edukazzjoni huma biss uħut mill-isfidi li jaffaċċjaw il-persuni li jgħixu fuq il-gżejjer m'hemmx biżejjed xogħlijiet minħabba in-nuqqas tal-manifattura u ħafna persuni jitilqu mill-gżejjer u dan għalhekk iktar wasal għal problemi fuq il-gżejjer. Imma m'għandniex niddispraw għandna nisfruttaw iktar il-potenzjal tal-gżejjer tagħna. Biex nagħmlu dan irridu niġbdu iktar eh, investituri u ħaddiema. U dan nistgħu nagħmluh ukoll permezz politika ta' taxxa, deregolamentazzjoni u investment fl-infrastruttura f'kooperazzjoni ma' settur privat. Nasib li kol kemm intom taqblu miegħi dwar dan għalhekk nitlobkom tappoġġaw l-emendi li jiena restat flimkien mal-kollega tiegħi fisem il-grupp ICR. E Grazzi tassew. Parola per il gruppo Issa, fisem l-Alleanza tal-Liberali u Demokratiċi l-Onorevoli Jakov Ċiċ. Grazzi, President, Komissarju, il-gżejjer mhux biss huma kategorija ta' statistika, il-gżira tfisser ukoll ħajja, iżda hija ħajja fit-triq li ma twassal għal-imkien għaliex ħafna persuni qegħdin iħallu jitilqu minn dawn il-gżejjer. Ma nistgħux inqisu il-gżejjer bħala statistika NUTS 2 u 3 u dan qed ngħidu għaliex aħna għandna li xem ħafna gżejjer żgħar fejn il-ħajja iktar diffiċli minn ħajja fuq il-gżejjer kbar. Kroazja għandha bosta gżejjer żgħar li huma abitati u il-ħajja fuq dawn il-gżejjer hija diffiċli ħafna fl-aspetti kollha tagħha. Nixtieq ngħid illi jekk nitilfu l-identità tal-gżejjer tagħna se nitilfu l-identità ta' ħafna stati membri. u bekk nitilfon l-identità tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u koll ġiet moħluqa biex tinkludi anke l-Gżejjer. Grazzi tassew naddu issa għall-Onorevoli eh, Viċi President Papa de Mulis. Grazie ħafna, President. L-artiklu 174 ja dan artiku jibqa' biss fil-karta, m'hemmx azzjoni, m'hemmx din politika biex tkun tista' tgħin dawn ir raġuni u l-Kunsill għandu bżonn jagħmel ferm iktar, u kummissar għandha bżonn tagħmel ferm iktar għal gżejjer tal-Unjoni Ewropea mod partikolari għal dawk l-gżejjer li qegħdin fil-Baħar Eġew. Pereżempju, l-gżira ta' Lesbos, waħda minn dawn il-gżejjer li għandha eh, popolazzjoni illi fl-2015 i laqat ehm, nofs 9 miljon rifuġat. U għalek l-abitanti ta' Lesbos ġi propost għal premju tal-paċi għax huma weru ħafna solidarjetà u umanità għal dan ir-refuġati tal-gwerra u huma għamlu dak li l-Ewropa m'għamlitx imma int kummissjoni ti tagħmel ferm iktar għax dawn il-gżejjer huma spazju importanti għat-turiżmu għandhom problemi kbar tal-infrastruttura l-abitanti stess, għandhom spejjeż kbar mħabba trasport u issa huma qegħdin fuq quddiem fl-Ewropa. Minħabba din l-emerġenza ta' rifuġati u għalhekk mhux biss klim imma ngħaddu għall-azzjoni. Grazzi. A nome del gruppo Europa. Issa fissem eh, li jefdi l-onorevoli, li jefdi di l-onorevoli Damato. Lodwa tajba, grazzi komissarju tal-li għedawnek biex niddiskutu din il-problema importanti ħafna, importanti anka l-pajizi. Aħna naqblu ma dak li jintqal fil-mozzjoni ta' rezoluzzjoni fostom li jiġu użati eh, indikaturi oħra. Per eżempju, Sardenja għanda għanda prodotti kostumatiku 77% iżda xorta għadda għanna għat oli nistaw najdu illi eh, l-Unjoni Ewropea naħseb li l-Unjoni miex qed tara l-affarijiet ċari. Rridu nħarsu pereżempju lejn it-trasport tal-enerġija, il-Sardinja mhux qed tikseb biġġejjed fondi minħabba sistema amministrattiva u għalek mumiex qed illaħqu ma' pajjiżi żviluppati, ma' gvernijiet tagħna il-gvernijiet tagħna ma kienu ma kinux kapaċi li jagħmlu biċċa xogħol tajba, rridu għalhekk ifasslu modell ta' żvilupp li jkun ibbażat fuq l-enerġija li tiġġedded, trasport sostenibbli u anke l-internet li jkun iktar aċċessibbli. Għalek, lażliet li jagħmlu il-gvernijiet u l-azzjonu lokali tagħna fuq l-enerġija, fuq iż-żejt pereżempju, lażliet ridikoli li jagħmlu u il- konċessjonijiet li ta' ukoll li kumpanija eni tal-enerġija. X'qed issir dwar dan? Grazzi l-Onorevoli Salvini, President, Kummissarju dak li taħsbu intom dak li huma verità hija differenti. Aħna għandna qatt fl gżejjer tagħna aktar minn 50% iż-żgħażagħ qegħdin jaħarbu s-Sardenja u s-Qallija huma tatati minn bħala kolonija mill-Istat Taljan u minn Brussell. Nista' tgħidkom eżempji konkreti, mhux biss mhux qed jiġu mejjuna ma nagħmluhom ħsara. Anke pereżempju is-sajt dan wassal għal diżastru u tellef ħafna xogħlijiet. Il-liġijiet Ewropej fuq l-agrikoltura mhux biss ta' vantaġġ il-prodotti il-naħru ħatra mediterran imma waslu anke biex nalqu ħafna eh, ħafna eh, kumpaniji. F'sqallija 80% tal-ferroviji għandhom trakka waħda u, u jużaw il gazolju il, il metri Sardegna memx għalfejn nitkellem fuq il-ferrovija, għamma klaqqas biss għanna motorway. Imbat, għandek il-vetturi u l-aeroplani li li li jihdu azzjoni fuqhom u fuq affarijiet oħra ma jieħdux azzjonijiet għalhekk fissem il-persuni li jaħdmu fuq il-gżejjer ħalluna bil-kwiet, ħalluna ħanaħdmu weħedna, nizviluppa weħedna sakemm il-Kommissjoni ma tħossx li l-Gżejjer għandhom eh, jiffinanzjaw irwieħhom billi jilqgħu l-immigranti biex tamlu dan l-ewwel tridu eh, telbu lilna, tridu taddu minn fuqna l-ewwel. Grazzi l-Onorevoli Esther Asferragut. Grazzi President l-ewwel net. Ovvjament, merħba li l-din iżoluzzjoni fuq is-solidarità u nirringazza lil ċiku u il-rapporters l-oħra jina niġi minn Majorka u għalek għadna mill-gżejjer tal-gżejjer Baleari fi Spanja u ovvjament anke meta konat eh, tkellimna fuq trattat tal-Amsterdam għanna rridu rikonoxximent l insulirta ta' dawn il-gżejjer, specialment ta' Menorka anke fuq Fontero għalek l-insularita ovvjament fuq il-libħatana, eh, fuq il-kostatana, il-difikultajiet fi kura tas saħħa l-edukazzjoni, trasport, u għalek emson ikun hemm kumpens Iva, il-trattat dan rikonoxxih bl-artiklu 174 għal dik li għal kohesjoni territorjali imma huwa minnu wkoll li tinġol budget hemm diffikultajiet. U għalhekk jiena nilqa mill-ferħ proposta tal-Komissjoni kif ukoll ta' riżoluzzjoni stess biex ikun hemm aġenda għal gżejjer tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jiżviluppaw ruhom għax il-gżejjer ovvjament għalihom imma importanti ħafna din għajnuna li rċevu fl-istaturi strateġiċi kollha biex hekk ikollhom igawdu mill-istess opportunitajiet bħalma igawdu in-nies fuq il-kontinent. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Papadakis. Σε μια u όπου ο σεβασμός στην ποικιλομορφία Grazie ħafna biodiversità. Ħaġa fondamentali. U għalek maħniċ nitkellmu biss fuq ir-rikonoxximent ta' territorju li għandhom svantaġġi u karatteristiċi speċifiċi, ma dawn ir-reġuni insolari għandhom bosta problemi. U għalek għandna bżonn eh, nwaffqu li solament tagħhom għandna bżonn ta' inizjattivi partikolari biex ikunu jistgħu jelbu il-problemi kroniċi tagħhom. U f'ħafna każijiet dawn il-problemi il problemi għandhom xaqsnu ma' aċċess għal beni fondamentali jew bażiċi bħal l-ilma. Għandhom problema ta' nuqqas servizzi bażiċi. Għanna l-eżempju emblematiku tal-gżejjer żar fil-Greċa illi ma jbenifikaw mill-sistemi jew mis-servizzi bażiċi. U għalhekk għandna bżonn innaqsu dawn il-problemi tal-gżejjer, per eżempju, diffikultajiet bħal aċċess għall-enerġija li tiġġedded Sinċerament, fil-periodu ta' programmazzjoni tal-2014-2020 bżonna ġixxu għaxek li nkunu tlifta ħafna żmien, opportunitajiet u investiment importanti. Mbagħad għandna bżonn definixxu anzi e, nużaw definizzjoni tal-Eurostat għax dinja dan huwa l-uniku approċċ possibbli. Il-kriterju huwa li nkunu nafu kemm reġjun insolari ux insolari jew le u kemm imma l-insularità ma tikkonsidrax affarijiet oħra bħal per eżempju il-distanza mill-kontinent u d-diffikultajiet tal-abitanti. Μιλώντας σήμερα για νησιωτικότητα, dilla dija την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης ton Evropaj νησιών. Grazie ħafna, għanna bżon ta' jnuna multipla. Meta eh, wieħed jagħmel paragun mal-kontinent, u għalhekk anke din l-għajnuna l-gżira tiegħi Eh, sparixxiet għax il-gżejjer tal-Greċa huma huma li ħalsu il-prezz għal miżuri ta' austerità hemm sistemi ta' taxxa illi joddu għal gżejjer oħra Ewropej, pereżempju VAT għarrata mnaqsa, biex jikkonsidraw il-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni insulari. mbagħad aħna neħejna abbandonajna eh, l ajruporti u għalhekk il-konsekwenza li mi. Ma nafux iktar jekk se nkunu nistgħu innaqsu l-ispejjeż marbutin ma' trasport, ma' ovvjament trasport importanti ħafna l-gżejjer, u aħna mbagħtu l-konsekwenzi tal-kriżi tar-rifuġati speċjalment fil gżejjer tal-Baħar Eġew. U għalhekk il-fatt li m'hemmx solidarjetà Ewropea aħna nħallsu u għalhekk Snura Komissarju, jekk joġbok, irrispondi għal mistoqsija li jina erba xuriru diġa restaqta l-attenzjoni tijak inti fil-qafas tal-politika ta' koezzjoni xed tagħmel għall-insularità għall-gżejjer gregi. illi qed il-biċċa gbira tal pizijiet li tiġi mħabba l-kriżi tar-rifuġati. Grazzi ħafna tal-ittini risposta. Grazzi għaddu għall-Onorevoli Lavija, grazzi Sur President, grazzi l kollegu wkoll illi waslu għal din id-diskussjoni f'din il-Kamra u grazzi tal-Kummissjoni tal-li qiegħda hawnhekk biex tweġeb il-mistoqsijiet tagħna. Llum nixtieq insaqsik. L-gżejjer tagħna llum qegħdin jiġu marginalizzati, mhix marginalizzati ġeografikament biss imma anke soċjalment. Sissa l-Kommissjoni Ewropea interveniet u proponiet azzjonijiet għal raġuni periferiċi mingħajr ma tikkunsidra l-fatt li għawna ħafna iktar gżejjer fl-Unjoni Ewropea u qed jiġu modernizzati. X'ser isir mill-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar integrità territorjali, biex ikun hemm iktar kontinwità biex tassew ikun hemm aġenda konkreta biex nerbu l-insularità li twassal għal marġinalità li twassal biex dawn il-gżejjer jibqgħu lura u ma twassalx għal żvilupp. Jien biex nasalaw naqbad tlet ajruplani għaliex għax mhix moqdija tajjeb għax gżira u naħseb u jinfortunat għax hemm oħra li jħallsu għali huma l-biljett il-Kummissjoni x'tiex ser tagħmel biex ikun hemm iktar integrazzjoni biex traħħas trasport u biex il-nizguraw il-prodotti tagħna jaslu fi bnadi oħra wkoll. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Lavijena għaddu issa l-Onorevoli Kaċ DI. Għandna bosta tal-bit għal-mikrofonu Kont flessibli għax naf l-importanza ta' dan il-suġġett. Jekk t-tixti u tintervjenu kollha kemm intom, importanti ħafna illi dawk li ħajitkellmu taħt il-KHDI ma jelbux il-minuta għax inkella se jkoll innaqqas in-numru ta' interventi. Nibdew bl-Onorevoli Maletic. Grazzi tassew, Sir President, Kommissarju, Sur Ċiku, jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din l-inizjattiva. Jiena ġejja minn pajjiż ta' elf gżira u ikolli ngħid li nibza wis minn dak li ser jiġri mill gżejjer tagħna x'kulħadd qed jitlaq minn dawn il-gżejjer. Fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali jridu niżviluppaw politika aħjar li tkun immirata biex tmexxi l qoddim proġetti ekonomiċi fuq dawn il-gżejjer. Bħalissa nafu illi huwa biss permezz ta' aktar kofinanzjament permezz ta' tal fond ta' politika ta' konfizjoni għalfejn m'għandux ikun hemm iktar flessibilità ekonomika u finanzjarja għal dawn il-proġetti f'dawn il-gżejjer għalfejn ma nistgħux nikkofinanzjaw iktar. irrelevanti mill-klassifika li jkunu nsibu fija dawn il-gżejjer. Dan jista' joħloq iktar xogħlijiet f'dawn il-gżejjer x'aħna rridu li iktar persuni jibqgħu jgħixu fil-gżejjer. Grazzi naddu l-onorevoli Piccola. Grazzi tassew, Sur President. Għanna bosta problemi, e, e, dawk li nistejxu fil-gżejra jifaċċaw bosta problemi. Il-prodott cross domestiku huwa 5% inqas ħafna persuni qegħdin jitilqu mill-gżejjer, m'hemmx aċċess għat trasport, l għoli tal-ħajja dejjem jitira, l-aċċess għall-edukazzjoni mhux ikkonsidrat, imma mhux qed jiġu ikkonsidrati indikaturi oħra li waslu sabiex dawn il-persuni kollhom ħajja aktar diffiċli nistgħu nikkonsidraw definizzjonijiet differenti ma naħsibx li għamilna bizzejiet għal dawn il-gżejjer Ewropej, b'mod partikolari meta nitkellmu dwar l-obligi taħt artiklu 174 taħt l-istituzzjonijiet Ewropej, il-politika asma kienet tajba bizzejiet jiena ġej mill-Kroazja u nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex twetta analiżi ta' kemm jiswa li biex wieħed jgħix fuq dawn il-gżejjer. U l-tadda tal-programmi taħħal din l-analiżi għal bżonn ta' program strategiku l-gżer nejnu għom biex jużaw l potenzjal sħiħ tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Marja. L-artiklu 174 jirrikonoxxi illi il-reġinijiet zolari għandhom svantaġġi permanenti. Dawn l zvantaġġi għandhom xi jaqsmu ma' sitwazzjoni demografika tagħhom u anke mal-ġeografija. Għalhekk il-Gżejjer għandhom problemi ta' kompetittività u ta' koeżjoni soċjali. Fil-Greċja eh, rajna impatt kbir minħabba l-kriżi u minn flok eh, il-Greċja tirċievi appoġġ it-trojka eh, waqfet is-sistema speċjali li kellha u zidet il-VAT mit 13% u l-20%. Barra minn hekk it-trojka appoġġat ukoll il-bejħ ta' aeroporti eh, fuq dawn il-gżejjer li kienu importanti. U mbagħad hemm il-kriżi ta' refuġjati fil-Greċja. Eh, iżjed minn 700,000 refuġjati ċevew l-ewwel għajnuna fil-gżejjer eh, Griegi fl-2015 hemm nuqqas ta' infrastruttura li qed iġibu problemi soċjali u hemm qed jimpattaw ukoll it-turiżmu. Hemm bżonn miżuri konkreti għal gżejjer tal-Eġew u għandna bżonn il-VAT terġa' tonqos għal menu 13%. Sr. Presidente, Sra. Commissária. E, signor Marinho, Komissarju, jiena niġi eh, minn pajjiż li għandu żewġ reġuni fl f'Atlantiku, l-Azores li għandhom disa gżejjer illi ġeneraw problemi oħra, ġifieri insularità doppja il kondizjoniet illi għax nies li qegħdin fuq gżira għandhom bżonn imorru fuq gżejjer oħra ta' din il-katina ta' disa hemm immigranti mill-Kanada u ħafna minnhom telqu għal kanada u għall-Istati Uniti. U ħafna minn dawn l-immigranti tfisser illi ħafna minn nies minn dawn l-gżejjer imorru il-Kanada u l-Istati Uniti minn flok jiġu fuq il-kontinent u għalhekk huwa diffiċli ħafna jom illi kollu aċċess għall kontinent biex jivvjaġġaw. U nistgħu ngħidu illi wieħed mill-każijiet ħafna mit-tfal kellhom jaqbdu erba ajruplani biex jaslu Brussels meta aħna għamilna dan il-vjaġġ u għalhekk jekk trid bil-fors. Ma nistawx nibnu Ewropa ta' veru mingħajr koeżjoni, mingħajr li dawn in-nies ikun nistaw jivvjaġġaw kif ixtiqu fi pajizom kif ukoll fl-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jegax. Hoje, eh, as populações da Europa sofrem as consequências das políticas de austeridade, de apoio. Grazie, Hafna għal dawk li huma miżuri ta' austerità għal finanzi minn multinazzjonali jiena naqbel il l-gżejjer tas-sew jiġu mill ta' ħażin. Għandhom svantaġġi kbar. Il-gżejjer tal-Azor, Madeira tas-sew ibatu mill-miżuri ta' austerità ta' Trojka u f'dawn il-gżejjer tal ta' sew qegħdin ibatu l-austerità f'din id-dinja liberalizzata. Kif rajna? meta mmorna bħala Kumitat Agri dawn il-gżejjer, maħniex se nsolvu dawn il-problemi billi noħolqu is-sena Ewropea għal-gżejjer u naħsbu li turizmu se salvom, le, għanna bżon politiki immirati biex najnu lil dawn il gżejjer speċjalment fis-settur ta' trasport biex huma jkun jistgħu ikawdu mill-istess opportunitiet ta' pajtijiet oħra tal-Ewropa. Onorevoli Kristoforum. Grazzi ħafna, President. Jena u koll għandi bżon nirringrazza l kollega Salvatore Ciku u nifraħlu pal mamlu l-kollegi l-oħra li tkellmu fuq il-gżejjer l-Europa l-gżejjer. Iva immaġina gżira jew Europa minar gżejjer anzi, rrit ngħid, u għalhekk wasal il-waqt illi ma nibqgħux nitkellmu u paċbċu naddu għall-azzjoni għax l-gżejjer għandhom bżonn joħorġu mill-iżolament tagħhom hemm bżonn ta' riżoluzzjonijiet konkreti għandna bżonn ta' pakkett leġislattiv bħal pakket Juncker, issa għandna bżonn nejnu l gżejjer biex joħorġu mill-iżolament tagħhom l-Unjoni Ewropea tista' tajna. U inizjattiva tagħna li noħolqu networks fejn pereżempju jkun hemm trasport eh, blaħlas anki dawn il-kumpaniji ta' trasport tal-gżejjer għandhom bżonn jagħtu inċentivi biex hekk l-gżejjer ikollhom aċċess għas servizzi bażiċi għax dawn l-gżejjer rappreżentaw l-Unjoni Ewropea għandna bżonn nagħmlu mill-gżejjer gżejjer illi tassew jgħinu jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea għandhom dritt għal dan. l onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi ħafna, President, Senjura Komissar, jina għed niparteċpa b'interess kbir dan id-debattitu fuq il-gżejjer pala MEP li eh, noqgħod noqot fil-gżejjer Kanarji. U eh, nirkonoxxi l-istrateġija tal-2020 sal-2030 bħala opportunità ta' deb biex nagħtu mbottatura l-kumpens lil dawn l-gżejjer li huma settur vulnerabbli ħafna Ovvjament l-iktar fuq l-impjiegi fuq ix-xogħol għandhom taxxi tas soli li huma għoljien u ma jistawx jużaw il-nis il lokali biex ikun jistaw, għalhekk għandhom bżonn imbottatura, għandhom bżonn min ixponom, u għalhekk għandhom bżonn inbidlu il-kriterji bħala ma jkunx wieħed biss esklużiv tal svilup ekonomiku ta' dan ir-reġun biex ikun hemm il-sostenibilità soċjali, demografika u ekoloġika. U fl-aħħar mill-aħħar inkunu nistgħu tassew eh, naqdu li dawn l-gżejjer u jkollna politika tassew waħda illi toħroġhom mill-iżolament. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ġvarb. Grazzi ħafna President, eżiż kollegi. Jiena kontet nisma birreqa ħafna dan il-debattu li ma neċiex minn xi reġun ta' gżira, imma ħafna mill-problemi li qegħdin titħattu fuqhom jeżistu wkoll fuq il-kontinent u anke fil-Gżejjer iva hemm diffikultajiet bil-birokrazija, l-amministrazzjoni li għandhom impatt ikbar fuq in-nies. Ma il-każ ukoll ta' ħafna nies li joqogħdu fil-bqija tal-Ewropa u għandna bżonn nerfaw r responsabilità ma naħseb il-kriżi tar-rifuġjati attualment turi Kemm huwa importanti il-dawk l-operazzjoni ta' infrastruttura fuq l-gżejjer? Ġifieri jesistu possibilitajiet fid-daw tal-kriżi tal-rifuġati illi nwafqu strutturi biex ikun nistgħu ngħinu lin nies jiffaċċjaw l-isfidi tagħhom u naħseb is-solidarjetà hija l-qalba tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' solidarjetà ma' dawn il-gżejjer. L-Onorevoli Soru. Grazzi President, huwa importanti ħafna din l-inizjattiva dal-ħodu wara inizjattiva tal-Kumitat Reġi illi nkunu nistgħu nitkellmu hawnhekk qudiem il-Komissarju. Jiena nixtieq nwassallek dan il-messaġġ. It-tielet rapport fuq l-istat ta' koeżjoni tkellimna diġà fuq dal-ħodu jfakkarna l-kriżi reċenti laqtet l-iktar l-gżejjer. Huwa ferm iktar diffiċli mill-gżejjer illi eh, jiġru kemm jista' jkun imħabba daw minn li kellhom tal-iżvilupp fid-daw tal-koeżjoni ekonomika Ewropea. Nixtieq infakkar punt. Illum huwa importanti illi wieħed ikun marbut ma' netwerk mal-internet. Nistgħu nilmu dawn il-problemi jekk dawn l-gżejjer ikunu maqudin ta' għamlu li tistaw biex kull gżira tkun parti mill-internet, mill-agenda digitali mhux passar den il-laqas biss marbuta mal-gas, anki għal dak li jkun settur ta' trasport għal kull gżira ikonna il dan id-dawn id-drittijiet. Affarijiet zar forsi imma għandna bżonn naġlu kemm jista' jkun. <coughs> Grazie President. Grazie President. Mid-debattitu li kellna dal-ħodu, Signora Kommissarju, ħagġet ħaġa waħda żgur li l ksejjer minn banda waħda għandhom huma simili għax il-gżejjer kollha għandhom problemi ferm iktar mill-kontinent u mill-bqija tal-Unjoni Ewropea imma hemm differenzi kbar bejn gżira u oħra skont id-daqs, id-distanza, il-problemi per eżempju li għandhom u għal daqstant jina nistan saqsik fid-dawn ta' dak li smajt dak li huma l-problemi jekk tamel white paper għandek bżonn konsidra id-differenzi u għalhekk tikkonsidra gżejjer kbar, iż-żar, dawk li għandhom problemi ta' insularità ta' bejnietom għax għamlu parti minn arċipelagu, eh, dawk li huma reġuni eh, periferiċi li għandhom karatteristiċi insulari però għandhom ferm iktar problemi u għalhekk dan huwa l-appell tiegħi e talba tiegħi u nittama li tilqat talba tiegħi isra onorevoli Grappini l-aħħar intervent. Signora Kommissarju, Esis kollegi, anki jek jina ma niġix minn pajis insolari kif qal il-kollega xvarb, jina nifma sow il-problema tal-gżejjer. Huma problemi fl-aħħar mill-aħħar simili tal-problemi li naraw fil-pajjiżi eh, tal-Vant. Hemm bżonn illi l-politika ta' koeżjoni ġib magħha eh, inqas distanza bejn dawn iż-żoni lejn il-qalba tal-Ewropa grazzi tal-li edha għawnek, sunja komissarju, u nitolbok illi taħseb ftit fuq l-aspett uman għax il-politika tagħna għandha bżonn eh, tejjeb l-għaxin ta' kuljum tal-ċittadini tagħna u jekk joġbok meta titkellem fuq il-politika ta' koeżjoni għandek bżonn tiftakar ukoll il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant li huma wkoll iħossuhom eh, iżolati għana bżon nisqu l-importanza ta' autoritajiet lokali u reġjonali f'dan il-partenjat biex ikun jistgħu jiżviluppaw u jużaw il-fondi ta' koeżjoni. Kien hemm ħafna talbiet oħra. Issa ngħaddi l-kelma lil kommissjoni biex tkun tista eh, tirrispondi għal replika tagħha. Grazzi. Mulțumesc, domnule domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Sur President, Aziz kollegi, grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet ta'kom. U jina provajt najdilkom il-bidunet, nizgurakom fuq l-importanza jina nati lil dawn il-problemi speċifiċi tal-gżejjer ta' dawn ir-reġuni kollu ultraperiferiċi. periferiċi kif għadni kemat, sena li għaddit, jina parteċipajt Eh, fil-laqa ta' kull sena fil-Guadalupe u din is-sena se tkun din il-laqa organizzata f'Madeira u ġimagħtejn ilu f'Strasburgu jiena ntqajt ma' ħafna minnkom MEPs illi tiġu minn dawn ir-reġuni ultraperiferiċi. Jiena rrid illi il-komissarju illi huwa responsabbli għal tibdil fil-klima jkun miħaj, ħdejja, il-sur Carmen Novella, xna fil-jintkom għandkom ħafna problemi li għandhom xaqsmu mal-politika marittima, mal-sajt, etc. Kifat mill-bidunet, dan il-reġuni ultra periferiċi u l-gżejr mod ġenerali għamlu parti mill-istati membri. U jina kont eh, kontenta li f'Diċembru il-qorti tal-ġustizja Ewropea obbligat li l-istati membri illi konsidraw ir-reġuni ultraperiferiċi fil-qafas tal-programmi operazzjonali u jikkonsidraw ukoll il-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn il-gżejjer. Nistgħu niskurakom illi aħna dejjem qegħdin f'kuntatt mal-istati membri biex huma jagħtu l-attenzjoni li dawn il-gżejjer jistħoq speċjalment dawk il-żoni li għandhom eh, bżonnijiet partikolari. Kif kontet ngħid il-qafas tal-fondi strutturali għal perjodu 2014-2020 tista' tkun mezz importanti biex nirrispondu għal bżonnijiet partikolari tar-reġuni ultraperiferiċi. Nixtieq niżgurakom illi jiena tajt rakkomandazzjonijiet tal-gvernituri ta' dawn iż-żoni, dawn reġuni biex ikollhom rol iktar proattiv għax mhux biżejjed li l-Kummissjoni Ewropea tmur derba kull sena f'dawn l-gżejjer. Kif kontu qed tgħidu intkom ma nistgħux inkunu nafu r-realtà jekk m'hemmx dialogu permanenti, kostanti permezz tal-ema il aħna nkunu nafu li mumma dawn il-problemi tistaw tafdaw fuqi, kummissjoni, Issa fuq il-Greċja ma' partikolari fuq s-sena li għaddiet jiena kont hawnhekk dimkom biex nitlob miżuri straordinarji biex l gżerri kunu jistgħu jiffaċċjaw jilqaw għal din eh, situazzjoni eh, straordinarja u stajna nbidlu regolament biex ikun hemm kofinanzjament ta' mija fil-mija jekk nistgħu nsejħulu kofinanzjament u naħseb illi għamilna da kollu li stajna għal Greċja. Jina naqbel? ma dak li ntqala hawnhekk. Iktar minn eh, xi 200,000 persuna ġew biss fl-2014 dan huwa pis importanti ħafna għal dan il-pajjiż u l-Kummissjoni qed taħdem f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Griegi biex tappoġġa l-Greċja biex tgħin il dawn il-pajjiż biex jilqa' għal dawn l-isfidi kbar ħafna imma l-affarijiet huma wkoll marbutin mal-ħiliet amministrativi. Inti tkellimt fuq il-gżira onorevoli fuq Lesbos, jina ntqajt mal-mexxejja ta' Lesbos u spiegajt kif jistgħu jużaw il-fondi mal-Greċja ma, ma jridux jużaw il-fond Ewropew biex jilqaw Eh, għall-immigrazzjoni, anki jekk hemm jeżistu possibiltajiet biex jużawhom dawn il-fondi biex pereżempju jibnu dawn l isparijiet mobli, e, skejjel primarja, eċetera. Imma l-Italja minnaħa l-oħra saqsiet għall-għajnuna minn dawn il-fondi u l-Kummissjoni Ewropea diġà trasferiet somom sostanzjali lejn l-Italja biex tilqal din is sfida jina naf il-problema kbira tal-Greċja u nixtieq nisgrakom li aħna qed nagħmlu dak li nistgħu biex nwieġbu għal bżonnijiet partikolari tal-Gżejjer. Ħafna stati membri sfortunatament ma jixtiqux illi dawn ir-reġuni jkunu trattati bħala każijiet partikolari. Pereżempju l-Greċja anki permess trattat ta' sħubija tiegħu xtaqet illi jittiġi konsiderat bħala pajjiż waħdu uniku, sitwazzjoni unika. U għalhekk ma tikkonsidrax li gżejjer għandhom bżonn jibbenefikaw minn e, situazzjoni partikolari. Il-Franza, Franza minna ħal-oħra, tajt fil-ftejim ta' sħubija illi il-żoni eh, eh, e, e, u ta' periferiċi bħal gżejjer ta' Guadalupe, Reunion oħrajn għandhom bżonn ta' politiki speċifiċi U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, responsabilità li waħda maqsuma mod partikolari fuq dak li huwa l-użu ta' fondi Ewropej. Mija fil-mija hija responsabilità tal-istati membri konċernati. Kif kont diġà taħna aħna għandna sinsiela ta' strumenti u dergi li joperaw so. Wissa dak li huwa importanti huwa illi fil-perjodu li ġej intejbu il-politika reġjonali biex tkun tista' tirrispondi kif tista' għal bżonnijiet ta' reġuni kollha u għal isfidi tal-futur. Jiena dejjem disponibbli nittama illi nkunu nistgħu Brussel norganizzaw laqa fuq dan is-suġġett huwa importanti nżguraw ruħna illi reġuni insolari ikunu jistgħu jilqgħu għall sfidi attwali u jikontribixxu kif jistgħu għall-implementazzjoni tal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Edin insegwu mqrib ħafna is-sitwazzjoni ta' dawn il-żoni ultraperiferiċi jina kont f'sqallija per eżempju reċentement nixtiequ il l-fondi Ewropej jiġu użati kemm jistgħu biex ikollhom impatt pożittiv fuq l-ekonomiji tal-gżejjer mod partikolari fis-settur tax-xogħol tal-impjiegi u ovvjament li nusaw kemm nistgħu is-sorsi enerġetiċi problema kbira li ġat kellimtu fuqha hija marbuta mat trasport u għal rabtiet li hemm li huma ħażina ħafna bejn l-gżejjer u l-kontinent xi ħadd qed jgħid biex jassi għal Brussell għandu bżonn jieħu erba' titjiriet imma hawnhekk ukoll ta' sovranità tal sati membri, pereżempju Franza, tagħti sussidji mill-fond tal-budget tagħha stess il-spejjeż ta' trasport ta' ċittadini li jgħixu f'dawn ir-reġuni. Pajjiżi oħrajn bħal Spanja ukoll hekk jagħmlu. Walek hemm pajjiżi illi jagħtu sussidji lil dawn il-biletti tal-ajru. Imma aħna ma nistgħux nagħmlu hekk għax ma taqax taħt il-mandat tagħna u għal daqstant għanna bżon ninkomplu niddiskutu fuq il-problemi speċifiċi tal-gżejjer jina konvinta illi dinja kwistjoni importanti għanna bżonn ta' derogi u għalhekk jiena dejjem qed niddiskuti ma' l-komissarji l-oħrajn. Għax naf illi Jekk il-politika tas-sajt hija stretta ħafna, hemm bżonn derogi għal gżejjer għax għandhom problemi serji ħafna u naħseb ukoll illi matul il-perjodu ta' programmazzjoni tal-budget bejn il-2014 u 15 il-budget illi approvajtu intkom ukoll bħala kolleġislaturi il-budget jista' jgħin imma ħafna xi wieħed jagħmel u jiena dejjem għad-dispożizzjoni tagħkom biex nipprovaw insibu l-aħjar idejat u l-kontribuzzjonijiet kollha biex inkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Grazie Commissario, la discussione su questo. Grazie Commissario, il-diskussjoni e fuq dan is-suġġett importanti nal-uħ